skont regola 156 il-ċer tal-konferenza tal-Kumitat tal-Chairs Aġġornani illi memx oġġezzjonijiet illi ntlaqaw mir għatwar rekomendazzjoni tal-Komitat Tran li ma jkunx hemm oppożizzjoni għal miżur ta' implementazzjoni, ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-gruppi politiċi jew minn tal-inqas 40 membru fih dan 24 sija rekomendazzjoni titqis bħala approvata. Inkella jkun hemm votazzjoni dwar rekomendazzjoni. Rekomendazzjoni disponibbli fuq il-paġna